Kari kollega, kari kollegi. Eżis kollegi, se nerġaw nibdew, għanzi nkomplu xaltana qabel eh, diskussjoni dwar istqarrija ta' Sur Barroso, anzi se jagħmel prezentazzjoni Sur Barroso tal-prezentazzjoni tal-programm ta' xogħol tal-Kummissjoni 2011 nixtieq qabel infakkarkom illi kellna terremot qawwi illi laqat xi eh, postijiet fl-Italja fosthom il-Basilikata u u dana wassal għal diversi vittmi u ħafna eluf ta' vittmi u aħna ovvjament nistgħu nwasslu hawnhekk is-solidarjetà tagħna eh, lill-familji u anki dawn it-territorji illi ġew mill-quta. Mela issa jina nati l-kelma l-President Barroso u se prezenta il-program ta' xogħol tal-Kommissjoni. Jekk joġbok Sir Barroso, grazzi President, onorevoli membri. Illum jien għandi l-onur il nippreżenta l-programm ta' xogħol tal-2011 prezentazzjoni qed tippreżenta bidu u tmim. Minnaħa il-programm ijat inidi u jibda fażi ġdida għal xogħol politiku importanti minnaħa l-oħra l-adottazzjoni tal-programm huwa il-konklużjoni ta' dialogu eh, aħjar illi wkoll jiftaħ eh, ġi miftuħ hawnhekk dan il-Parlament. U tħejjiet għal dan il-programm fil-fatt kienu ta' suċċess għaliex aħna ressaqna it-twetti tal-qafas ta' ftejm tagħna biex bekk aħna jkollna diskussjonijiet fid-dettal dwar il-prioritajiet għax snin li ġejjin. Matul dan il-proċess jiena kolli ħafna korraġġament eh, u fuq direzzjoni u anki fuq inizjattivi ta' direzzjoni proċess biex bekk nikkonsolidaw dak li jiena insejjaħ il-partnership speċjali. Onervali membri l-azzjoni Ewropea qed jiffoka fuq sfidi fejn aħna nistgħu nżidu valur miżjud minn naħa tal-Ewropa. L-inizjatju direttivi li l-Kummissjoni se tippreżenta fl-2011 jirreflettu il-prioritajt ewlenin politiċi li aħna definejna fl-imkien. Biex nkunu trasparenti, il-programm ukoll jinkludi 150 proposta oħra li l-Kummissjoni qed taħdem fuqhom Is-sostenibilità tal-rikupru ekonomiku u aħna eh, ovvjament nżommu s-soċjetajiet tagħna għal ġejjini huma priorità eh, ġenerali għal 2011. L-isforzi tagħna għandhom jimxu fuq tliet punti l-tisħiħ il-governanza il governanza illi nirreformaw is-settur finanzjarju u biex bekk ikonna l-implementazzjoni u kol tal-istraġija 2020 għal tkabbir sostenibli u dan it-tkabbir ikun għabbażi ta' fondazzjonijiet ekonomiċi b'saħħithom u fis-semestru Ewropew anki għas-segwitu tal-proposti tagħna ta' Settembru aħna se nsaħħu il-qafas finanzjarju u anki ikonna sorveljanza adattata biex ma jkun iżbilanċi. Ir-riforma ta' settur u kollu għaddej bħalissa u kien hemm leġislazzjoni importanti li seħħet ukoll fil-2011 aħna ressaqna wkoll il-komplement tal-aspetti tal-prioritajiet bħal pereżempju trasparenza u anke il-ħarsin ta' konsumaturi kif ukoll afas għal kriżi tal-banek e, se jwaqaf ukoll kriżi fil ġajjeni Il-Kummissjoni ukoll e, se tfittex li jkun hemm bejn il-Parlament u l-Kunsill għal riforma e, fl-2011 l-Ewropa trid iżomm il-post tagħha u tiffoka fuq il-vantaġġi paragunabli tagħna f'dan is-seklu 21 u meta l-kompetituri tagħna ehm, ovvjament e, ifisser li ma jżomux wis flus aħna minnaħa tagħna rridu aktar intelligenti u rridu sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea biex ikonna pjattaforma importanti biex aħna ikonna kumpaniji aktar kompetittivi, partikolarment l-SMEs. Biex l-Ewropa tkun iktar kompetittivi, konna mpiegi aħjar, il-tranzizjoni għal livelli baxxi ta' karbonju, e, ifisser li e, jeħtiġu pjanar tajjeb u għallura nġibu fl-imkien il-linji ta' politika sa' soċjetà għal trasport u l-enerġija fost l-oħrajn. Punt importanti għal-2011 huwa l-effiċenza fl-enerġija li nadattaw għal realtajiet e, ifisser illi konna ħarsin e, tajjeb tal-ħaddiema u għana proposti ewlenin għal posting of workers u l-ħinijiet tal-ħaddima huma punti elementi għal 2011 u revizjoni tal-għajnuna tal-istat tal ċertu servizzi u kol se jkun pass tangibli biex bekk ikonna għafas tangibli li jis u kol il-natura partikolari ta' dawn is-servizzi il-billat tas suq wahdini, il-Kummissjoni nedit eh, proċess ambizjuż biex is-suq wahdini iwassal għal potenzjal ksieħ tiegħu. Aħna qegħdin nifukaw fuq il-negozji, mhux il-burokrazija, U iva, l-SMEs eh, ħafna drabi huma skoraġġuti milli huma jitlu għal proġetti transkonfinali. Pala eżempju konkreta, bid-definizzjoni tal-regoli fuq il-copyright nistgħu nissimplifikaw il-kondizzjonijiet attwali ninkoraġġixxu aktar attività transkonfinali u anki biex ikun aktar potenzjal għal tal-impigi mhux l-inqas fis-settur diġitali fuq il-domanda mbagħad fuq din in-naħa irridu wkoll aktar fiduċja mal-konsumaturi. U din hija kwistjoni importanti biex inħeffu il-proċess ta' soluzzjoni għal problemi tal-konsumaturi. Sinjuri, onorevoli membri ta' dan il-Parlament, jekk aħna pala konsumaturi, eh, ħaddiema, eh, studenti, jew ir-ruoli oħra li jista' jkollna fil-ħajja ta' kuljum, huwa meta aħna eh, nitlu għal opportunitajiet ġodda eh, u naraw illi hemm mbagħad ir-riski u l-kwalità tal-ħajja tista' tmur għal qudiem. Dan kollu jagħmel ħafna sens għaliex hawnhekk għandna Ewropa għas-servizz ta' ċittadini u biex dan ikun realtà tanġibli għal ċittadini mmorru li mis waħdini is-sigurtà wkoll għandha tkun met biex nejnu ċittadini li benefikaw mill-opportunitajiet tal-Unjoni Ewropea Il-proposta tagħna għal frontieri intelligenti se jiffaċilita il-vjaġġar fiħdan l-Unjoni Ewropea anki lilin u biex anki naraw il-problema ta' immigrazzjoni irregolari. Umbat se naraw dawk li se jisfruttaw il-sistema ekonomika tagħna għal anijiet illegali u anki il-ħarsin tad data hija xi ħaġa illi hija taħsib fil-imħuħ tal-ċittadini tagħna. U allura irridu niżguraw illi aħna nieħdu siplazzjoni esterna tagħna bħal ma qegħdin naraw fil-programm tax-xogħol biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna tal-2020 se nimmodernizzaw ukoll politika għal lajnuna umanitarja fejn tassew naraw li neħtieġu Ewropa iktar saħħita fid-dinja. Honorable Membri qabel ma nagħlaq nixtieq nispjega fil-qosor x'mhux se ssibu f'dan il-programm ta' xogħol u għaliex. Kif ħabbarna, aħna senatu eh, proposti għal afas finanzjarju multianwali sal-2011 u l-istrumenti eh, speċifiċi se jkunu prezentati fit-tieni nofs sal-2011 u dan flimkien mal-qafas ġenerali. Biex nżommu natura politika tal-programm eh, xol ta' twetti maġiex inkluż l-istess għan negozjati internazzjonali għal xil konklużjoni tagħhom jiddependi fuq parti terzi. Fl-istess waqt dawn l-attivitajiet jibqgħu parti importanti tal-negozju tal tagħna aħna se nkomplu insegu dialogu tagħna magħkom fuq dawn il-punti. Onervoli membri, Fl-introduzzjoni tiegħi jiena notajt il programm ta' xogħol mhux biss kien il-konklużjoni għad-dialogu tagħna, iżda wkoll il-bidu, il-bidu ta' ta' fasi oħra fl-isforzi tagħna biex aħna immexxu l-Unjoni Ewropea li hemm kriżi. Issa huwa l-mument li nżommu l-momentum, insibu mezzi kif aħna naqdu x-xogħol tagħna u nieħu dan din l-opportunità li nħeġġeġ il-Kunsill u l-Parlament biex huma ikollhom dibattiti dwar kif nistgħu nwattqu id-dispożizzjonijiet ta' trattat dwar il-programmar tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tħoss illi dan jista' jwassal ftejmiet biex nimxu aktar pass maġġel dwar eh, inizjattivi partikolari li huma importanti biex aħna notjenu l-anijiet politiċi tagħna u dan l-isforzi għandhom juru determinazzjoni tagħna biex bekk ikonna tweġibiet f'quddiem il-kriġijiet u kriżijiet li laqtuna l-koll. Ovvjament iċ-ċittadini jistennew dana kollu u naħseb li l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom iwieġbu għat-ħassib ta' ċittadini. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi, signor Presidente. Grazzi, Sir President. Issa naddu il-mikrofonu għal kellema għannom tal-gruppi u nibdew l-onorevoli Zajer Joseph għal żewġ minuti. President Pitella, President tal-Komissjoni, onorevoli membri, aħna rridu nelbu l-krizi fl-Europa, rridu nibbażaw l-ekonomija tagħna fuq ix-xogħol Issa għabdejjien minn kriżi serja u rridu naraw kif se noħorġu minna. Irridu niddeċiedu x'inhu l-iktar importanti, irridu niżguraw illi nistgħu natu ċans li ħafna ċittadini tagħna jsibu impjek. U aħna nappoġġaw il-lan tal-programmi ta' ħidma jkun illi jinħoloq l-impik. Aħna bdejna proċedura maġla din noħol u sistema ġdida ta' governanza ekonomika u nittamaw li s-sena d-dihla jkonna regoli finanzjarji u proposti ġodda fuq il sujġet ta' governanza ekonomika li jkunu prezentati li biex nkunu nistan adottawu malar kemm jista' jkun il-kollegi se jiddiskutu xi kwistjonijiet individwali sens hemm ftit l-innovazzjoni, ir-riċerka huma essenzjali. U hawnhekk aħna irridu naraw x'inizjattivi hemm irridu nħarsu iktar il-proprjetà intellettwali, irridu jkollna sistema kompetittiva għal privattivi Ewropej. Naħsbu li huwa importanti wkoll illi aħna insaħħu l-ispezzjonijiet tal-ikel li jkun importat lejn l-Unjoni Ewropea u rridu naraw x'qed nipretendu aħna mill-produtturi tagħna u napplikaw regoli simili. Aħna xtaqna li kieku ħarġu iktar proposti uh, skont it-trattat ta' Lisbona u għabbażi ta' trattat irridu naraw il-programm ta' ħidma leġislattiv u qed naraw illi se imbdiet ordni ġdida f'Settembru dak li semma il-Sur Barroso fil-diskors tiegħu fuq l-Istat tal-Unjoni. Il-trattat jagħti prerogattivi u setat qawwijin lil dan il-Parlament u huwa importanti għal daqstant li aħna nieħdu iktar miżuri. Sfortunatament l-esperjenza li kellna fl-modi ma kienieċ waħda pożittiva għaliex aħna rajna biss parti tal-programmi ta' ħidma tal-imodi li saru realtà. Din hija xi ħaġa li għatta kemm il-darba. Aħna qed nitkellmu dwar ħela ta' enerġija, ħela ta' ħin, nanalizzaw, naddottaw dokumenti sena wara l-oħra, unbat ma nafux xil sirri minnom il-kontenut tagħhom jgħid. Kull sena bżonn li konna reviżjoni anki matul is-sena bżonn naraw kif qed jiġu implementati l-programmi għaliex hekk nkunu nistgħu nżidu l-interessi ċittadini tagħna jkollhom fl-Unjoni tagħna. Jiena nitlob il-kollegi kollha illi jirrispettaw il-ħin illi jkun allokat lilhom għaliex diġà qegħdin lura l-Onorevoli Swoboda illi dejjem jitkellem fil-qasir u mod preċis. Sa nagħmel ħilti, Sur President. Sur President Barroso, Sur Vici President Sefkovic. Jiena naħseb illi ħafna minn dak illi fih il-programm aħna nistgħu napprovawh, Sur President tal-Kummissjoni ma naħseb illi inti tifhem illi aħna llum se nkunu kritiċi minn dak l-affarijiet li ma jogħġbunix għax iridu nagħmlu iktar. Aħna qegħdin ngħixu f'Ewropa li hija influenzata dejjem aktar minn gruppi li huma kontra l-Ewropa, movimenti li mhumiex favur l-Ewropa. U għana rridu naraw x'nistgħu nagħmlu x'metodi nistgħu nużaw biex niġġieldu kontra dan l-euroxettiċiżmu. L-ewwel netwar il-politika għad kabbir huwa veru sur Presidenti li rridu nirregolaw is-swieq finanzjarji, li rridu nħarsu eh, l-arkitettura l-istrutturi finanzjarji tagħna, imma biex imorru lura dak li inti għattu kemm il-darba irridu immorru lura għal kabbir favur l-ambjent, ristrutturar l ekonomija tagħna favur l-ambjent. Il-Kummissarju Ettinger ħareġ għatta dokumenti fir rigward tal-politika dwar l-enerġija li talbu investiment kbir u f'dan id-dokument ma ngħidux m'hemmx informazzjoni dwar kif se tiġi finanzjata din hemm bżonn li konna politika tkabbir attiva dwar l-enerġija, dwar trasport, hemm bżonn illi konna livell deċenti ta' investiment sabiex nkunu nistaw mbagħad nerġgħu nifokaw l-attenzjoni tagħna fuq il ħol ta' pigi favur l-ambjent li kon ekonomija favur l-ambjent. L-suq intern E, il-rapport fuq il-suq intern irrit ikun ippubblikat. Il-rapport ta' Mario Monti e, sar li madan dan il-rapport kritika ħafna is-suq intern. Irridu nkunu nafu xi proposti għandkom fir-rigward ta' direttiva dwar il-ħaddiema li jintbatu jaħdmu e, bandoħra il-Posting of Workers Directive m'għandix tintuża biex ikun aħna naraw li jkun hemm dumping tas salari. Irridu nħarsu l-istandard soċjali tagħna. Mbagħad dwar il-politika fiskali tagħna, bħalissa l-approċċ tagħna għawa dajjef wisq. Rajna x'ġara fl-Irlanda f f'sitwazzjoni fejn eh, stati membri kollhom inqas taxxi biex jiġbdu iktar investiment u l-kumpaniji jiġi u jiġu u jwaqfu l-installazzjonijiet tagħhom f'dak. Imbagħad il-pajjiżi l-oħrajn iridu eh, jiffinanzjaw il-deficit budgetarju tagħhom. Iva, armonizzazzjoni fuq qasam tat-taxxa hija meħtieġa sa ċertu punt. Eh, taxxi tal- fuq il-kumpaniji eh, minimi huma eh, importanti. Jiena naħseb illi huwa essenzjali anki fi kwistjonijiet soċjali dan id-differenza dan id-distak bejn is-sinjuri u l-fqar hija wiesa wis, hija kbira wis. Irridu napplikaw u nimplementaw programmi biex ngħinu lin-nisa. Imbagħad inti semmejt it-tħassib ta' ċittadini, iva għandek raġun, Sur President Irridu naraw kif nitkellmu ma' ċittadini, irridu nwaslu messaġġ tagħna bżonn ta', eh, eh, ta komunikazzjoni aħjar ma' ċittadini tagħna għaliex ċittadini ma jifmux ma jifmux għadin namlu għax li xaħna m'għandniex relazzjonijiet tajba mal-medja, l-messagġ tagħna ma jasalx li ċittadini u bħalissa dak kull żball li namlu jintuża kontra tagħna mill-euroċettiċi u dan għandu effett ħażin anke fuq l-Ewropa. Issa nati il-mikrofonu li Senjura Valejan għal 3 minuti. President Barroso, eżis kollegi, dawn u mażminijiet korro għall-ekonomija Ewropea u proġett Ewropew kollu kemmu inna nfasslu strateġiji kbar pal pakket tal-klima, l-enerġija, l-istrateġija l-2020, skema waħda wara l-oħra u xorta mid-dera ma nafux fejn irridu naslu u xirridu nkunu għalfej qed għaliex li aħna nkunu rridu nkunu l-aħjar, ma mhux bizzejed biex nkunu l-aħjar, fir-realtà qegħdin nadottaw strateġiji illi mhux dejjem nemnu fihom. Ħadd jew kważi ħadd ma qed implementhom u ħadd mu lest illi jiffinanzjom jidher li għandna wis strateġiji u nuqqas ta' interess illi dawn isiru xi darba realtà. U għalhekk inħoss illi hemm bżonn illi immorru lura għal punt ta' tluq x'wassanna biex noħolqu dan il-proġett Ewropew x'kien jaqadna affarijiet sempliċi issu intern għandu jkun l-ikbar skema tagħna u għanna namlu kull sport biex insaħħuħ għalix jekk aħna rridu nkunu kompetittivi fuq ix-xena internazzjonali hemm bżonn ta' iktar integrazzjoni ekonomika u l-uniku modi li nistgħu naslu għalija din hija permezz tas-suq uniku. Jina nilqa dak li għal-komissarju proposta fuq il-lat wahdini fuq issu suq eh, wahdini. Inti tafxen fil-rapport ta' Surmonti, tafx fih li kunem iktar investiment li nġbdu iktar eh, kapital. Aħna rridu nifokaw fuq affarijiet sempli sempliċi illi għandhom impatt ovvju fuq il-kompetittività tal-Ewropa, użu ta' effiċenti tal-rizorsi, il-riforma tal-PAK, il-ġejjini tal-trasport, il-Kummissjoni u l-Parlament iridu jaħdmu eat fit biex jizguraw illi uh, dak li għajdu ikun jaqbel ma' dak li jisir. Aħna qed nistennew ukoll din il-proposta ambizjuża għal eh, qafas uh, multianwali finanzjarju jiġri x'jiġri, irridu noqdu attenti illi il-messaċ illi aħna nibatu li ċittadini tagħna u lid-dinja mhuwiex illi l-Unjoni Ewropea hija assoċjazzjoni pragmatika ta' idea, ta' kapitalu ta' valuri, aħna maħniex sensiru dak l-attur globali li rridu minflok ma nifluwenzaw il-politiki fid-dinja, anzi ikonna noqogħdu taħtom. Umbat fuq il-European Semester, il-Kommissjoni hija fl-aħjar pożizzjoni li tkun taf x'inhuma s-saħħiet tagħna u d-djufijiet tagħna meta pjana x-xogħol tagħna marridu noqogħdu attenti għax aħna qed nipproponu li ċ-ċittadini e, huwa li Brussell tifhem f'kollox, kollox taf illi il-politiċi fil brussell jafu biktar għandhom bżonn iċ-ċittadini fil-Istat membru milli il-rappreżentanti tagħhom stess Jiena nittama illi intom sejr nesċilkom biex tixprunaw kabbiru l impiek mhux għal xuħut imma l kulħadd inkella dan l-ispirtu kontra l-Ewropa se jkompli jissaħħaħ u nawguralkom kull suċċess. Grazzi ħafna. Issa is senjura Rebecca Holmes għal 3 minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Barroso, jien naħseb illi irridu nkunu ċari. Rrid nkunu ċari li aħna hawnhekk ma nistgħux niddiskutu dan il-programm ta' ħedma minar ma naraw il-disgwit li hemm bħalissa dej fuq il-budget u minar ma naħsbu wkoll dwar il-Greċja u l-Irlanda u pajjiżi oħrajn potenzjalment li potenzjalment jistgħu jsibu ruħhom f'diffikultà ma nistgħux dawn ninsewhom. Mela, l-ewwel nett irrid ngħid illi fit-tmiem il-dibattitu fuq il-budget jiena smajt is-Sur Barroso illi inti Uh, toġbok il-pozizjoni ta' dan il-parlament u dinja xi ħaġa importanti ħafna. Irridu nkunu sinċiri meta aħna qegħdin naddottaw programm ta' ħidma u Ma nagħmluwiex ta' biruħna li dawn l-anijiet jistgħu jintlaħqu u jiġu implementati mingħajr ma jkun hemm eh, appoġġ finanzjarju permezz tal-budget, jiġifieri jekk ma jkunx hemm rizorsi finanzjarji ma jsir xejn. It-tieni nett imbagħad dwar l-Irlanda. Aħna rajna kemm aħna il-bot minn l-insibu soluzzjoni, soluzzjoni ta' vera. U kemm aħna għadna ma sibniex triq ta' ħruġ jew bib ta' ħruġ minn din l-istrateġija li xċedejna wis l-iswiq finanzjarji. U għannom tal-grupp tiegħi jiena irrit ngħid illi dak illi inti prezentajt bħala proposti dwar kif aħna nistaw noħorġu mill-kriżi finanzjarja u nsibu strateġija biex noħorġu minna. Naħseb illi inti semmejt qatt ta' punti ta' tluq validi imma jiena ma nemminx illi dak illi inti fissajt bħala uh, mira huwa biżejjed, għadu mhuwiex biżejjed. Jekk inti tara kemm minna niddiskutu, nitkellmu dawn l-affarijiet jekk aħna kellna jekk aħna rridu nħarsu il-munita waħdanija tal-Unjoni Ewropea mela irridu nieħdu passi biex ikun hemm governanza ekonomika fl-Ewropa, ma nistawx naħarbu minna din. Dan il-mezz pożittiv ta' kif aħna nħarsu lil-lin mill-kriżi u lejn eh, <clears throat> politiki komunitarji ikun aħjar milli aħna nippruvaw niffaċċaw biss u nindirizzaw is-sintomi. Is-sur Swoboda Eh, semma suġġett, suġġett li għandu x'jaqsam mal-ambjent f'dan il-kuntest. Jiena minix kontenta b'dak li ġie prezentat fil-kontest tal-istrateġija l-2020 bħala tkabbir illi jkun ġust u sostenibli il-mod kif ġie eh, inkluż hawnhekk dan kollu ma jirriflettix dak li aħna iddiskutejna fil-kontest tal-istrateġija 2020. U il-komissarju middera dejjem jitbiet iktar u iktar mill-Ewropa li tkun dejjem mibnija b'mod iktar sostenibli. Grazzi ħafna is-sur Vlazak għal-minuta. Sur President, Signori, l-2012 se tkun sena ta' prova l-istituzzjonijiet Ewropej kollha biex naraw jekk mhix se jirnexxilhom iwasslu għall irkupru ekonomiku u tkabbir sostenibbli għalhekk il dan il-programm huwa dokument essenzjali għall-Unjoni Ewropea ngħid f'dan il-kuntest illi kultant inqas leġislazzjoni hija aħjar u għalek jiena smajt bxi tħassib xi u rajt xi eh, tħassib xi eh, eh, attività regolatorja f'ċerti oqsma. Per eżempju li l-licenzji issa huma esklużi minn din is-sitwazzjoni din hija xi ħaġa illi jaqblu maħħa ħafna u anzi u hija appoġġata minn ħafna mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. tal tal ġustizzja Hu tisibuha diffiċli ħafna li eh, jaddattaw ruħom għal bidliet fis sistema il politiku rridu jiġu accettati minn qabel sabiex fil-fazi ta' implementazzjoni rridu natu lil kulħadd eh, żmien biżejjed biex eh, jippreparaw ruhom. Sur li rejak għal minuta nofs. Grazzi. Sur President Barroso. Il-Kummissjoni eh, eh, eh, tamela tabruħa memx kriżi fl-Europa intom tajdu illi il-sinjali tal rkupru u maċari fejnom il-sinjali tal rkupru għal dak li huma qiegħda li dak m'għandhomx fejn joqogħdu avvanzajna iktar minn 400 biljun euro biex napoġġaw il-banek u hija propju dawn l-400 biljun euro ta' ekonomija issa illi qed nimponu fuq iċ-ċittadini tagħna minn dawn il-pajjiżi illi huma issa qegħdin l-iktar mill-quta. Hemm bżonn li naraw x'inhuma r-riżultati għal ħaddiema wa ċittadini Ewropej ta' l-implementazzjoni tat trattati ta' Maastricht tal-Lisbona Amma nissa noħorġu mill-krizi permezz tal-austerità imma li aħna nżidu il-prezz tax-xogħol illi ntejbu il-protezzjoni soċjali u s-sistema tal-pensjonijiet illi ikun hemm eh, tħul ukoll minn fuq il-kapital u jkun hemm ġustizzja fiskali ukoll għaliex l-Unjoni ma bdiċ mill-ewwel illi eh, tagħmel studji fuq it-taxxa fuq il-moviment tal-kapital il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jgħin l-istati biex jiffinanzjaw il-banek tagħhom biex ikun hemm iktar sigurtà fil-qasam tax-xogħol, edukazzjoni, taħriġ għal beni komuni kollha bis-servizzi pubbliċi ta' riċerka u innovazzjoni. Illum eh, hija huwa il-sin anzi perspettiva differenti illi saġġal nis jemnu fl-Europa u mux iktar austerita. Is Sir eh, Tavela, Signora Tavela, għal-minuta nofs. Grazzi, Sur President, peress li waħda mill-prioritajiet tal-programmu għal in tal-impiegi illi għanna u dimna jina nishti illi nġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni għalla volja l-Kommissjoni miex qed tismani. Nġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni, Sur President, nġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni għal era ġdida ta' immigrazzjoni illi edha esseħ mill-naħat isfel tal-Europa. Diġa fil-Greċja hemm numri kbar ta' eh, ħaddiema li ju għandhom huma kwalifikati u kwalifikati ħafna li qegħdin morru lejn l-Awstralja, l-Kanada u l-Emirati. L-istess ħaġa qed tiġri fl-Irlanda mill-banda l-oħra il-Ġermanja qed tgħid illi hemm nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati. X'qed ngħid? Qed ngħid illi l-Ġermanja m'għandix timporta għal ħaddiema kwalifikati minn pajjiżi terzi, ma pajjiżi li għandhom eh, problemi ekonomiċi jistgħu jibgħatu dawn il-ħaddiema lejn il-Ġermanja. Jiena nixtieq niproponi bil-qawwa inizjattiva uh, li bdiet il-Kummissjoni għalfejn ma tadottawx suq suq ta' xogħol b'valur mizjut Ewropew ma' dawk l-istati membri illi għandhom talba u hemm bżonn il-profista, hemm bżonn illi insaħħu l-Ewropa bħaddiema Ewropej li huma kwalifikati dan huwa element nieqes mill-programm u nħeġġikhom illi tinkluduh. Grazzi ħafna. Issa nati il-mikrofonu il-kellima nibdew bis-sur Richard Siebel għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq nifraħ lill kummissjoni għal dan il-programm ta' ħidma ambizjuż imma rridu niprofaw kemm jista' jkun illi narbtuh iktar mill-qrib mal-għanijiet strateġiċi u l-istrateġija fuq meta ta' żmien twila li għandna għalhekk inħeġġeġ il-Kummissjoni li tħares il qudiem mhux bitħassib u bil-biża' imma b'kuraġġ għaliex qed naraw li l-Kunsill qed jafas il-break hawnhekk u il-forzi tagħna jridu jridu żommhom ma' din il kompetitivita tagħna hija importanti rridu b'xi mod naslu illi nżommu l-Ewropa kompetittiva sabiex aħna nilħqu il-għan tagħna ta' tkabbir sostenibbli dimensjoni eh, soċjali. Din hija xi ħaġa illi aħna rridu nipproponuha bl-aħjar mod. Sfortunatament il- il-forzi li huma euroxettiċi fil-medja eh, qed issemmaw leħinhom dejjem iktar għandna nippruvaw nimxu fid-direzzjoni tajba. Kollox ma kollox irridu ukoll nistidnu lill kummissjoni u nitolbu l-Kummissjoni li tkabbar l-effiċjenza. Meta aħna nitkellmu dwar l-enerġija, materja prima, risorsi, edukazzjoni, universitajiet u skejjel irridu jagħmlu kontribut ukoll, irridu joħolqu uh, eh, su Ewropew hemm bżonn li nagħtu daqatajn lejn is-settur tal-riċerka u l-innovazzjoni. Il-bqija tad-dinja mhijiex rieqda. U ma rridux nippermettu li dak li ġara fil-Kunsill il-mentalità ta' stati żgħar u rridu nħarsu l-qoddim. L-Onorevole Signor Żewġ minuti is-Senjura Benova. Dziękuję bardzo pięknie pan predseda, ważony pan wiceprezydent Szewczowicz. Grazie ħafna, sur president. Sur Sefcovic, viċe-president tal Jena Jiena nemmen illi f'dawn iż-żminijiet diffiċli ma kienx faċli għall komissjoni li toħroġ programm ta' xogħol daqshekk eh, validu. Nifraħlek ta' xogħolok punti prinċipali fil-programm u l-idea li nibnu maġġiet l-Europa wara l-krizi u nibnu eh, tkabir sostenibli. Na kam xejn xettika li xnaħseb li huwa prematuri li titkellem dwar il-kupru. Hemm sinjali pożittivi ma maħniex ċerti li ħana raw il-kupru ekonomiku b'saħħtu. Ma nix nitnikru żejjed hawnhekk. Jekk tħarisejn dak li qed iseħħ fil-Greċja, dak li ġara reċentement fl-Irlanda. Diffikultajiet juru li l-kupru hija ħaġa kważi impossibbli, hemm bżonn ikonna eh, sforzi ekonomiċi nkella d-dejn tagħna ħajkompli jikber. Mbagħad hemm l-isforzi sabiex niżguraw aktar austerità. Għanna bżonn regoli konġunti fuq austerità u disċiplina budgetarja. Imma fi żmien ta' kriżi eh, azzjonijiet li għandhom xasum għal-budget mhux tajbin għall-ekonomija. U dan mhux se jgħina neħilsom fil-bilanċ struttura fl-Ewropa. Hemm bżonn regolamenti aktar riġidi u ma nafx ir-regolamenti qed nipproponu mhux biżejjed li għanna u dimna u pass fid direzzjoni tajba fuq is supervizjoni fuq skabir sostenibli kollox tajjeb u nistaw nifmu li f'dan it-tip ta' programm ma tistax tidħol f'detalji żejda ma hemm bżonn niġġieldu l-faqar fl-Ewropa u niġġieldu favur inklużjoni soċjali għandna bżonn programm iktar ambizzjuż. Grazzi ħafna tal-li zammejt mal-ħin għandi spiċajt nara qabel naddu issa għal-minuta għall-onorevoli jikritim. Grazzi ħafna il-programm tal-Kommissjoni jinkludi prioritajt importanti nappoġġaw tkabir sostenibli, noħol oktar pożitiv ta' xogħol, efficienza fl-enerġija u niżviluppaw ejjun ta' enerġija rinnovabbli. Għanna gvern illi għandu miri u li qed jagħmel użu bisħiħ tal-poteri tiegħu u qed jikseb eh, progress fuq sfidi oħrajn ukoll. Il-grupp tal-European Free Alliance li tinklużi l-SNP u wkoll nazzjonalisti oħrajn mill-Wales, Katalonia u l-Fjandri qed ikkontribwixxu għal eh, politika tajba f'pajzi tagħna mal-ambizzjoni tagħna u li nilabur wol sħiħ fil-tejt deċiżjoni fuq livell Ewropew illi eh, qed eh, independent indipendentament mill-Istati Membri sabiex neżerċitaw il-poteri kollha f'pajjiżna u wkoll sabiex naħdmu lejn Ewropa ħjar flimkien ma' kollegi. Grazie ħafna l-onorevoli Vera de Castillo għal minuta u nofs. Iva, grazie ħafna, Sur President. F'dan iż-żmien ta' kriżi, hemm żewġ tipi ta' azzjonijiet u politika dawk preventivi fuq naħa u oħrajn illi ħallum pat il-dawk preventivi u ma dawk marbuta ma' supervizjoni, supervizjoni finanzjarja, governanza u tisħiħ tal-governanza kif ukoll il-mekanizmi kollha illi sejtuna twissijiet bikrija qabel ovvjament ma jkollna il-problemi. Iti pilorta miżuri dawk li ħajħallu impetus huma importanti wkoll President, Kommissarju, da din il-politika ta' impetu għandha tliet elementi importanti. Riċerka u svilup, u svilup ta' soċjetà digitali, ċifiri l-agenda digitali fis-suq intern. Meta niġu għal riċerka u l-innovazzjoni, L-ewwel punt jiena nemmen li hemm ħafna nuqqasijiet fil-programm ta' ħidma li għadha kemm ippreżentat il-Kummissjoni. Il-President Barroso qal li l-programmi speċifiċi se jkunu preżentati f'nofs il-2011 ma naħsibx dan huwa biżejjed il-grupp tiegħi jixtieq jara referenza għat tmin għafas ta' riċerka, tmin program għafas ta' riċerka. Dan man semmuħx xo program tal-Kommissjoni. Grazie ħafna, senjura, naddu issa l-kelma għal żewġ minuti għas-Sur Vigenin. Grazie ħafna, Sur President, Viċi President tal-Kommissjoni, dis kollegi. Diskussjoni fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni miex ħaġa formali u mod kif niġbdu l-attenzjoni ta' ċittadini Ewropej imma huwa mod kif il-Kommissjoni Ewropea tikseb idea ta' fejn u flima oqsma tista tistenna l-appoġġ tal-membri tal-Parlament Ewropew. Ikun importanti illi fis-sena li ġejja naraw l-Ewropa x'tagħmel fil-arena internazzjonali. Irridu servizz eh, barani b'saħħtu u dan ikun importanti ħafna fejn dan ix-xogħol tal-Kummissjoni f'termini ta' tkabbir aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni tkompli mixja l qoddim u taħdem fl-istess vena ta' qabel fl-2010 nemnu il-progress fuq kapitlu 23 huwa vitali u fl-ewwel trimestru tas sena d-dieħla nittamaw il il-Kommissjoni Ewropea tirrapporta dwar in-negozjati. Pajjiż li huwa wkoll importanti huwa t-Turkija. Turkija għandha tiġi mħeġġa li eh, tobbliga l-impenji tagħha u għandha taħdem lejn kostituzzjoni ġdida. Speċjalment fuq drittijiet tal-bniedem. Nishtiq u koll il-Kommissjoni b'mod regolari tinforma l-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tas serbja Nittamaw il-politika għal-ġirin twassal għal tibdil meħtieġ sabiex ikonna koordinazzjoni bejn il-miri tal-Kommissjoni u l-budget għal dawn il-miri. Il-Parlament huwa lest jappoġġa din l-istrateġija għal periodu li wassalna għal-2020. Grazie ħafna, onorevoli Viganin, l-onorevoli Schwab għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, Sinjuri li rridu u li l-programm leġislattiv tal-Kommissjoni ħares lejn il-miri fuq medda twila ta' żmien għall-Ewropa. U minn hawnhekk nistgħu tejbu l-affarijiet imma l-approċċ fundamentali fil-programm ta' ħidma hija ħaġa li ehm, nappoġġa il-kwestjoni ta' suq uniku, ħaġa li tinteressani ħafna Hija ħaġa l-interessat il-kulħadd anke grazzi għad-dokument Monti, kulħadd għandu jgawdi mill-suq uniku fl-Ewropa. Għafni iktar mill-li kellna sissa, jekk tħares lejn il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni, jekk tħares lejn il-programm xarb xarb u tiħdu bħala bażi, tista' tara l-Kommissjoni provat Tiħu nota tal-kontenut tal-programm. Rajna tisħiħ tal-proċedura illi tibda meta stati membri ma jobdux responsabiltajiet tagħhom. Ma nxed naraw li dan tiġi riflessa hawnhekk. Irtu nħarsu lejn mortgage credits, konċessjonijiet, kontratti ta' konċessjonijiet u dettalji li ma nistax noqgħod insemmihom kollha hawnhekk. Li għandna bżonn u li l-miżuri li tħabbru għall-2011 għandhom fil-fatt jitresqu fuq il-mejda fl-2011 sabiex ikonna xi tip ta' valutazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-proposti tal-Kommissjoni fil-programm ta' ħidma u l-proposti kollha tal-Kommissjoni għandhom ikollhom valutazzjoni tal-impatt sabiex naraw għalfejn għandna bżonnhom. Grazzi onorevoli Schwab. L-onorevoli Gebhardt għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sezis kollegi. Komissarju, Jina naħseb illi permezz ta' trattat ta' Lisbona nistaw nimxu l-qoddim, anzi mxejna l-qoddim dan ċittadini u koll, irtroduċejna l-ekonomija ta' ta' xol u aħna bħala Ewropej li nistennew u li soċjali eh, nitraduċu realita. li naraw fil-kwistjoni ta' suq intern u f-zona kollha ta' suq in ta' suq nistgħu naraw li hemm nuqqas. Mhuwiex bizzejiet illi ikonna valutazzjoni tal-impatt soċjali għal leġiżlazzjoni Ewropea. Għandna bżonn ta' klawzola soċjali reali. Sa biex dak li ġej imwiet, ġifiri li ċittadini tassew jiksbu xi ħaġa mill-Ewropa tkun ħaġa tangibli għalihom li ma tkunx fuq il-karta biss, mhux qed nitkellem fuq il klawzula soċjali biss, imma tkellem ukoll fuq is-servizzi li huma fl-interess ekonomiku u li għandhom bżonn protezzjoni speċifika. U l-Kommissjoni Ewropea ma trattax il-kwistjoni. Jew pereżempju per eżempju il-kwistjoni tal-ħaddiema nisaw il-ġil illi għanda tingħat aktar prominenza. U dan anka brabta anka ma' direttiva dwar il-ħaddiema. Aħna qed nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tassew ikun hemm sistema, sistema Ewropea. Għaliex għaliex għandna xi sitta jew seba' studji li qed isiru mill-Unjoni Ewropea Aħna nivvalutawhom flimkien mal-programm ta' ħidma mbagħad b'mod kontinu konna studji ġodda li jaslu qudiemna u aħna nixtiequ proposti, nixtiequ deċiżjonijiet minn tal-Kommissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gozze, għal minuta u nofs. Grazzi, Sir President. Sur Komissarju bħala koordinatur tal-PPE fil-Kumitat Ekonomiku Monetarju jiena se nisħaq fuq żewġ punti tal-programm tagħkom. L-ewwel net it-tisħiħ tal-governanza ekonomika u illi eh, naqsu dan is-semestru Ewropew aħna rajna b'sodisfazzjon il-pakket fuq governanza ekonomika u essenzjali li nilħuq dan il-lan għalhekk il-grupp tagħna jixtieq li jkun hemm miżuri effiċjenti u vinkolanti li jmorru lil minn dak li qed jiġi propost u hemm bżonn ukoll li l-Parlament ikun tassew involut fil-implementazzjoni eh, ta' dan il-proċessi li għedin tasbu hemm bżonn li nsibu mezzi biex nevitaw kemm jista' jkun ikun hemm modifiki sostanzjali fit trattat illi jwassal l iktar dewmien fl-implementazzjoni ta' miżuri li hemm bżonn li jittieħdu. It-tieni punt huwa il-regolamentazzjoni finanzjarja, l-abbozzi qegħdin fuq il-mejda l-2011 se tkun sena deċiżiva u aħna napprezzaw il-rieda tal-Kummissarju Barnier Il-Parlament fl-2010 wera ir-rieda qawwija tiegħu għall adozzjoni ta' pakket dwar is-supervizjoni direttiva fuq il-managers tal-fondi alternattivi u anki regolament li organizza supervizjoni Ewropea tal-Aġenziji li kreditaw li jgradaw il-kreditu. Hemm bżonn li jkun hemm regolamentazzjoni pragmatika, intelligenti u effiċjenti dak li aħna qed nistennew mill-Kumitat mill-Kummissjoni llum. Grazzi. Grazzi onorevoli l onorevoli Derossa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. L-għennet, il-President Barroso, fl-introduzzjoni tiegħu tkellem dwar l-introduzzjoni ta' miżuri fuq il-posting ta' ħaddiema. Kien speċifiku fuq dan ma' nfakru li għamel eh, komment speċifiku fis-smieħ qabel ma reġan ħatar pala prezidenza biex jirrevedi id-direttiva fuq il-posting tal-ħadima. Għabik biex nwaqfu id-dumping soċjali b'riżultat tal-ħidma u anka fid-dawl tal-kas fil-qorti fuq id-direttiva u essenzjali wkoll illi nintroduċu mill-ġdid leġiżlazzjoni sabiex niprovdu ċertezza legali għal dawk li fl istati membri jipprovdu servizzi ġenerali, servizzi ta' interess ġenerali, jider li il-Kommissjoni qed tinjora għal kollox il-fatt li hemm problemi f'dan il-qasam. U fil-fatt qed naħdem fuq rapport fuq dan u aktar il-qoddim din is-sena nerġa' nitħadded dwar dan. Nilqaw kol il-pjattaforma dwar il-faqar, imma mandi l-ebda evidenza li l-Kommissjoni qed tuża l-Istrateġija 2020 il fija bbażata pjattaforma per preżempju fil-negozjati mal-Gvern Irlandiż fuq kif se nsolvu l-problemi f'dal pajjiż. Jekk il-sediċin 2020 miex il-qafas fid-daw ta' dan negozjati, ma xinu l-qafas, xin il-kontribuzzjoni Ewropea sabiex insolvu il-difikultajiet fl-Irlanda li lin mill-insolvu il-problemi tal-banek. U eh, imma rridux naġlu d-zejjed, il-membri ta' parlament hawnhekk rridu jgħod attenti meta nitkelmu fuq eh, minimum cooperation tax Unjoni Ewropea. U anka rridu nitkelmu fuq politika fiskali u kol, nitkelmu fuq budget b'saħħtu u kol fuq stati periferali u anka periferiċi u anka politika Ewropea li trid tiġi implementata qabel biss li ta' nitkellmu fuq taxxa fuq kooperazzjoni li tkun eh, armonizzata fl-Ewropa kollha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ori għal minuta u nofs. Köszönöm a szót, eh, elnök ura. Grazie ħafna, sur president. Jiena l-koordinator tal-PPE, fil-Komitat tal-Affarijiet Soċjali, u nilqa l-programmu fil-fat il-fat anka li qed eh, nitħattu fuq il-ġodda xogħlijiet ġodda. L-inizjattiva punt fuq dar kwistjonijiet stant nagħmel xi punti politiċi u punti oħrajn naħseb li importanti għalina l nilħu U l-Kommissjoni m'għandix tħares biss lejn il-timetable proposta mill-Konsil imma għandha tieħu konsiderazzjoni il-proposta tal-Parlament kellima ta' qabli tkellmu dwar dan għandna jkollna r-riżorsi budġetarji neċessarji għal proġetti tagħna u l-prijoritajiet tagħna. Ukoll jiena naħseb li fl-istess ħin huwa importanti li programmi definiti ikunu programmi li jistab ikunu segwiti u li għandhom ikunu segwiti. Xi żewġ problemi issa tinħarsu lejn żieda fil-livell ta' edukazzjoni u taħriġ. Imma sfortunatament li ma rajniex kienu inizjattivi legali fuq eh, eh, Mart rrit najt u għabżon nisqu illi jekk nitkellmu fuq eh, direttiva fuq posting tal-ħaddima għabżon illi najdu li aħna kontra xi tip ta' direttiva ġdida. Nitkellmu fuq fond soċjali, fond globalizzazzjoni, fond reġjonali, hemm bżonn nużawhom b'mod effettiv u hemm bżonn inħarsu lejn il-programmi li eh, jaqblu anke ma' prioritajiet tal-ħolqien tax-xogħol u li jespandu il possibilitajiet f'dan qasam. Meta nħarsu lejn SMEs ma nidux naraw li kun hemm aktar piżit amministrattivi fuqhom. U rrid ukoll inħarsu lejn programmi Ewropej u fih dan inizjattivi tal-Fondi Ewropej. Grazzi ħafna l-Onorevoli Herzog għal-minuta u nofs. Grazie ħafna. Ħan prova nkun fil-qosor kemm jista' jkun, ngrazzjaw il-Kommissjoni għal xogħolhom. Kien diffiċli jaqdu dan il-xogħol għaliex m'hemmx baċit disponibbli sabiex nappoġġaw dan. Jiena wkoll xaqt nisħaq fuq il-punt illi suppost kellu jkun hemm imma mhuwiex hemm bżonn ħarsu l-politika industrijali u hemm bżonn inizjattivi fuq il-mejdu, hemm bżonn inħarsu lejn politika fuq materja prima li kien ikun tajb li mxol qoddim f'dan, efficienza fuq l-enerġija, investiment tal-enerġija, naħseb illi kena ninkludi iktar inizjattivi fil-programm ta' ħidma tal-Komissjoni. Jidispeċina li l-programm għafas riċerka u svilupp ma kienx sviluppat ulterjorment u xtaqt najt li jekk nilqu ftehim fuq il-budget fuq Galileo, jitanem bżon immorru l-ura l-dawn l-inizjattivi. Nilqaw kol il-politika fuq l-SMEs għaliex se nkunu qed niċċelebraw anniversarju ta' politika bħal din, hemm bżonn naraw politika tangibbli. U f'xhur li ġejjin se jkollna presidenzi minn stati membri ġodda dik mill-Ungerija mbagħad dik mill-Polonja, hemm bżonn inħarsu lejn kolli koeżjoni u integrazzjoni fl-Unjoni għaliex naħseb li il- differenza bej iż-żewġ naħat bej stati membri ġodda dak għanna huma kbar speċjalment fis-salarji. Għamżu nirreġistra progress fuq sigurtà fl-enerġija u importanti li nagħmlu xi ħaġa dwar is-ħobija l-vant hemm bżonn nirreġistra progress hawnhekk ukoll. Ma naħsibx li għandna Ehm, non so mill impegni f'dal-qasam. Grazie ħafna s-suna l-onerfa li kroċa mitawna. Non ġejna, non ejna awla. Mux prezenti, il-kollega, u għallura naddu għal sinjura Trautman. Merci, euh, Monsieur le Président. Grazie, Sur President, Sur Kommissarju dan il-programm ta' ħidma jirrepprezenta l-irkuplu ta' tkabbir tal-implik bħala ritorn il ċavetta biex aħna morru lura għal-fiduċa dan huwa minnu aħna ma nistawx biss irridu nibbażaw it-kabbir tagħna fuq il-ħolqien tal impjeg fl-Unjoni Ewropea kollha u eh, l impjeg għandu jkun meqjuż bħala indikatur tas saħħa ekonomika u minn din il-perspettiva rridu nisħu wkoll fuq il-mod kif aħna nagħtu iktar eh, attenzjoni serja lejn it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u fuq il-proposti ekonomiċi tal-Unjoni. Jena naqbel ma dawk il-kollegi li għalu eh, illi u fuq l-importanza tal post Gov Workers Directive. Naħseb li l-istrateġija digitali tal-Unjoni Ewropea huwa fattur essenzjali għal din l-ekonomija l-ġdida. Aħna irridu eh, naraw li l-Komissjoni tibqa ambizjuża ħafna fuq dan il-punt l-Unjoni ma għanda tieħu tirrappreżent poġġi terġa' mill-ġdid iċ-ċittadini fil-qalba ta' dak kollu li tagħmel u eh, l-aspetti finanzjari mandux ikunu bbażati fuq il-sigurtà u b'mod partikolari kontroll ta' flussi migratorji. Nalaq billi ngħid li dan programm ta' ħidma l-2011 irid ikun l-eżempju ċar ta' politika illi twieġeb mod pożittiv għal din it-tentazzjoni Eh, tal-istati membri li jina u fjom infusom. Parlament se jappoġġa jekk tkun iktar ambizjuża. La parola onorevole Elmar Brock. l onorevole Brock, għandu minuta nofs. Äh, President. President. Komissarju, permettu li nifoka fuq tlet punti mal malar l-arlewenet Jina nemmen li meta niġu għal relazzjonijiet esterni, il-Kummissjoni li għandha ħafna responsabilità f'dan il-qasam, speċjalment fil-partnership tal-Vant, eh, trid ovvjament eh, titratta din il-kwistjoni b'ċerta serjetà u għalhekk għandna dawn ir-relazzjonijiet multilaterali wkoll eh, fost l-Istati membri f'dan kollu. U rridu naraw mhux biss il-rabtiet ta' enerġija, rridu naraw ukoll ir-relazzjonijiet strateġiċi ma' dawn il-pajjiż. Allura il-partnership tal-Vant għandha tkun priorità ewlenija. Punt ieħor. Ma nafx qed isseħ bil-fondi strutturali jew fuq smoħra iżda il-kwistjoni ta' ġestjoni finanzjarja għal programmi għal relazzjoni ta' esterni. Dawn huma programmi li jimxu bil-mod ħafna, jidumu ħafna biex jaraw dawn il-flus u ħafna drabi naraw illi il-flus jidumu anki sa' sena rajna din il-ħaġa f'ħafna oqsma u ma nafx jekk dan għandu x'jaqsam ma' regolamentazzjoni budgetarja tagħna. U hemm ħafna proċeduri li jieħdu ħafna żmien u rajnija din il-ħaġa anki fil-Kummissjoni Santer, ġifieri għandna wkoll il-bżonn iva ta' dan il valor miżjud. Iżda jekk aħna se nkomplu nkaxkru saqajna u l-flejjes jaslu tant tard, allura mhux se nilħu l-miri tagħna rridu niżguraw illi Eh, ikonna d-deċizjonijiet meħtieġa biex aħna nabbozzaw il-programmi, n-implementawom u biex ikonna l-finanzjament. Da kollu jrid isseħħ aktar malajr. Punt ieħor. Kummissarju, il-kwistjoni tal-Kunsill u l-relazzjoniet mal-Istati Uniti, jena nasab li dawn huma punti importanti. U fil-dokument memx bizzed dwar relazzjoni transatlantiku. Grazzi ħafna, r-revoli tika u għanda minuta u nofs. Domnule președinte, așteptările cetățenilor... Grazie, President. Iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew li fl-2011 l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jiffukaw fuq il-ħolqien tal-impjiegi u Ewropa aktar soċjali bħala viċi President tal-Komitat tat Trasport jiena jiddispjaċini illi intom ipposponejtu għal 2011 il-ħsieb għal ġejjini tat trasport dan huwa dokument importanti anki għal ġejjini tal-politika ta' koeżjoni xaġa li diġà bdejna niddiskutu. U għal dak nxaqsam programm ta' ħidma 2011 ta' nisħaq l-importanza ta' atti leġislattivi għal dak li għandu xaqsam il-ħarsin ta' data privata u dan għajin jinkludi wkoll il-sigurtà ta' data u anki għalfejn jitlu l-akkużizzjonijiet eh, pubbliċi u anki l-arfin reċiproku għall-identifika elettronika. Eh, dawn huma aspetti essenzjali għat tal-Ewropa Digitali għal ħolqien ta' suq intern U anki għal suq inter ta' servizzi, aħna u kolla nistennew bil-ħerqa l-inizjattivi tal-Kommissjoni dwar il-Networks Intelligenti tal-Enerġija, dawn huma importanti kemm biex aħna ovvjament nieħdu eh, dawl li jkun ġej eh, minn sorsi rinnovabbli, kif ukoll għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-istrutturi għal vetturi elettriċi. Nikkonkludi billi ngħid il-ġenda diġitali u l-effiċenza tal-enerġija huma oqsma li jiġġeneraw aktar impigi u jkatru l-kompetitività tal l-Ewropa u flimkien ma' Ewropa ktar soċjali għandhom ikunu l-prioritajt l-nejn għal-2011. Grazie ħafna, President. Grazie, onorevoli sik. Grazie l-onorevoli Tikaw. Daniel Kaspari issa għandu minuta u nofs. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Kommissar. Präsident, Kommissario. Il-Kummissjoni għandha programm enormi għal-2011 u naħseb li ħaġa tajba Iżda irrid ikun prioritajiet aktar ċari għanna 30 DGs, għanna dawn il-kummissarji kollha u allura ma naħsibx li għanna jkunna situazzjoni fejn DG kull kummissarju japprova x-xogħol jew jew tagħha billi jressa kemm jista' jkun eh, proposti inizjattivi. Forsi jkun aħjar l-Ewropa li kieku aħna niffukaw fuq prioritajiet ċari u nikkonċentraw fuq dak li huwa essenzjali. Jekk nagħmlu wis, mbagħad l-Ewropa ma tkunx saħita biżejjed, forsi li nagħmlu inqas hija xi ħaġa tajba Mod partikolari għal kummerċ estern u hemmhekk jiena l-koordinator tal-grupp jiena għandi xi punti fuq dan l-aspett u meta nġu għal relazzjoni transatlantiċi u sur Brok diġa tkellem dwar dan e, tkun xaġa tajba nagħmlu progress fuq dan għaliex sissa ma rajniex e, suċċess e, mod isaħ xejn għaliex id-dinja qiegħda tinbidel ta' malajr is-setat ekonomiċi qegħdin jinbidlu fid-dinja qed jinġaqlu minn reġun li għalura importanti li aħna naħdmu mill-qrib mal-Amerikani Eh, jiena nieħu pjaċir nara li l-Kummissjoni kollha kemmi eh, taraf illi fil-kummerċ illi ovvjament issa hemm dawn is-setat bitħul fis-seħħ ta' Trattat tal-Lisbona l parlament u l-Kummissjoni jrid jaħdmu flimkien, irridu dan italmu naħdmu flimkien biex nittrattaw eh, leġislazzjoni flimkien u jiena nieħu pjaċir nara l-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni għal fatt ta' dawn il-setat illi huma maqsuma u bekk permettulna illi aħna jkollna li kooperazzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mitchell għandu minuta u Grazzi ħafna l-ewwel net. Jiena xtaqt nifraħ lill kummissarju tal-li ressaq dan il-fajl. L-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova titratta u tafronta din il-kriżi iżda x-xogħol li seħ u x-xogħol li qatt fada li sir ifisser li ma nistgħux ninsew iċ-ċittadini anki fil-tielet dinja. Pala koordinatur tal-IPP taħt il-Komitat ta' Zvilupp, eh, jiena nixtieq ngħid illi huwa tassew eh, ta' sorpriża kbira li nifmu illi meta aħna ftemna illi eh, nilħu il-rata ta' 0.7% biex aħna namlu tajjeb għal dawn il naqqasijiet naraw li dan il-budget huwa l-ewwel budget jew għall-inqas huwa l-ewwel parti li se tinqata'. Nifhem, il-kol kemm aħna nifmu illi meta l-GNP jinżel, il-GNI jinżel, il-kontribuzzjoni se tinżel iżda m'għandux jinżel bħala perċentwal ta' GNI u mbagħad jerġa' jinżel mill-ġdid, għalhekk nitlob lill kummissjoni li tagħmel dak kollu li tista' biex wara il reviżjoni tal-MDGs f'New York tiżgura illi l-Istati membri se jkunu jistgħu jagħmlu tajjeb għall impenji tagħhom mhux li jnaqsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom iżda t-nin nitolbu illi ma jnaqsux il-kontribuzzjonijiet bħala perċentwal tal-GNI eh, li jem naqsa, Grazie President. Grazzi l-Sur Mitchell, issa Catch the Eye, natu l-kelma l-Onorevoli Buzuttil. Grazzi Sur President, nota qasira kemm ngħid illi eh, anki minħabba żmien ekonomiku illi għaddejjin minnu faċli u naturali li wieħed jitkellem biss fuq l-aspett ekonomiku, ma l-Ewropa mhijiex Ewropa tas-suq biss, hija Ewropa wkoll taċ-ċittadin u dan ifisser li rridu nibqgħu għaddejjin bit-twettiq tal-programm ta' stokkolma għaliex huwa l-programm ta' stokkolma illi għadna kif eh, nilħqu qbil dwaru illi ser iwassal għall ewropa taċ-ċittadin. konkretament irridu s-sena d-dieħla aktar żviluppi fil-ġlieda kontra t terroriżmu u s-sikurtà ġenerali taċ-ċittadini tagħna għax iċ-ċittadini qed jitolbu aktar ehm, sikurtà mingħand l-Unjoni Ewropea. Irridu wkoll insaħħu l-ġlieda kontra l kriminalità organizzata, speċjalment foqsma bħal korruzzjoni. Irridu wkoll insaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini bħal pereżempju l protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità fl-aħħar nett irridu sa fl-aħħar naslu għal politika waħdanija komuni dwar l azil u l-immigrazzjoni li tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Grazzi ħafna. Grazzi onorevole Busuttil, la parola onorevole Balci. Grazzi ħafna l-onorevole Balcidis. Paċi gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Iš tikrųjų, 2000. Grazzi. Komisarju. fil fat il-program għal-2011 il-Komissjoni edha tressa jider wieħed ambizzjuż u tkun ħaġa tajba xaġa li nixtiequ li dan il-kont dan il-dokument jagħmel kontribuzzjoni għall-Ewropa illi ssir aktar kompetittiva. U fil-passat ħafna pjanijiet ambizzjużi tressu u dawn sibjom ħafna dokumenti ambizzjużi li mbagħad qatt ma twettqu u allura il-pajjiżi illi l-aktar intlaqtu mill-kriżi finanzjarja eh, dawn iridu jiġu mejuna iżda fir-realtà għanna dawn il-bidliet li saru fil-politika ekonomika u issa neħtieġu aktar supervizjoni ta' swieq finanzjari. Umbat għanna kwistjonijiet oħra, l-efficienza tal-enerġija, aħna nistaw namlu kontribuzzjoni biex l-Europa sir aktar kompetittiva kif ukoll noħolqu impjiegi u dħul għal ċittadini Ewropej issa l-Onorevoli Bronz. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Meta rajna dan il-programm tal-Kommissjoni 2011, punt wieħed jispikka il-krizi hija skuża biex iktar kollha setat il-Kommissjoni, koordinazzjoni ta' ċertu linji ta' politika, aktar sorveljanza ta' linja fiskali, koordinazzjoni aħjar tal-ekonomija makroekonomika, kif ukoll aktar mekanizmi ta' eh, infurzar. Aħna qed nisimgħu li dan se wasal aktar tkabbir, iżda jekk aħna nqisu id-dokument tal-2020 tal-Kummissjoni din hija ċara għanna 23 miljon bla xogħol qiegħda u mbagħad ukoll għandna 4% tal-GDP. U allura Il-dokument tal-2020 jirriferi għal stati membri illi huma l-aktar novattiv fid-dinja iżda dawn l-ekonomiji fejn jħalsu inqas pagi, ovvjament dawn se jisirqu dil pożizzjoni Irridu ovvjament inħarsu l-ekonomija tagħna minn ekonomija oħra tal-sira. Aħna forsi irridu wkoll ninsegwu linji ta' politika illi għandhom iħarsu wara kollox il-kreatività. Grazzi ħafna l-kollega il-kollega Kowalskassa, Bobinska. E, program e, komisji jest ambitny, ale e, zabrakło mi jednej. Il-program ta' kommissjoni huwa wieħed ambizzjuż, iżda li mhux qed nara huwa xi ħaġa fejn jispikka twetti ta' strateġiji, regolamenti, liġijiet għaliex hawnhekk qegħdin noħol u strateġiji ġodda, qegħdin eh, nabbozzaw dokumenti ġodda meta ħafna minn dawn li jeżistu ma jiġux imwettqa, speċjalment fis-settur tal-enerġija, allura naħseb li dan għandu jkun punt separat fil-programm eh, tal-Kommissjoni jekk ma nsegwux il-programm eh, ta' regolamenti oħrajn, allura il-Kommissjoni ħadd li fil-kredibilta tagħha. U bekk aħna naraw illi kena problemi serji fl-Europa għaliex ħafna pajjiżi marru li lin mill-kriterji li id-deċidajna b'Maastricht u għalek edin fil-situazzjoni li edin fija bħalissa. Forsi mi xi ħaġa li tappella għal kulħadd iżda din hija xi ħaġa ewlenija għal xogħol tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna il-kollega Biċute. Grazie, President. Il-Kommissjoni tixtieq toħloq aktar impjegi iżda jidher illi fil-impjegi il-Kommissjoni mhijiex qed tagħti biżejjed proposti il-Kommissjoni kif għamlet is-sena l-oħra qiegħda tressaq l-istess inizjattivi pa' second, second minn tal-, tal, tal ħaddiema u anki għal dak kemm traqsam iktar eh, ħaddiema immigranti. Da mhux biżejjed iżda nifukaw fuq il-ġejjeni fost il-proposti naraw il zida tal leta tal-pensjoni. Iżda l-Kummissjoni eh, waqfet mill litati tagħti alternattivi għall impigi fejn jitlu l-pensjonanti. Nafu illi l-ekonomija illegali id-dejjem qed tiżdied u wkoll mill-ġdid hawnhekk m'għandna xejn minn naħa tal-Kummissjoni bħala proposti biex niġġieldu din il-ħaġa. Mbagħad irdu niftakru wkoll innhom ħafna li qegħdin jgħixu fil-faqar fl-Ewropa u l-arra aħna eh, inħeġġu lill-Kummissjoni illi tagħti direttiva fuq il-paga minima. Sikjerski. Grazzi, nikellim li mis. Aħna nassumu minna ħali ħajkuna kontinuazzjoni minna ħaw. Minna ħal oħra għedin nassumu li ħajkun hemm tibdiliet il se jkunu proposti fil-2011. Ovvjament ħajridu nkomplu billi ntejbu t-ħatir ekonomiku noħol umpik ġdid. U għalhekk aħna għandna għanijiet pittost ċari għas-sena tal-2011 aħna għandna biżej strateġiji iżda għandna nbidlu E, tip ta' e, gvernijiet li għanna. Dan s-rajni ukoll fil-rapport Monti, aħna rridu nriformaw sotostenijiet finanzjarju, supervizjoni taħħa fil sena 2011, rridu nimplementaw soluzzjonijiet adottati u nibdew ix-xogħol f'aġenziji ġodda. U dawn jistgħu jittejbu biss billi nużaw metodi innovattivi. U fl-aħħar li importanti huwa li naħdmu fuq il-qafas monti annwali finanzjarja l-2014-2020. U hawnhekk għandna nifukaw fuq l-iktar integrazzjoni ekonomika aktar qudiem. Grazzi tassew. il sinjura Smunkova. Grazzi tassew. Sur Viċi President Shevchovic, eh, dan huwa programm ambizzjuż illi ser sejna biex nwettqu strateġija l 2020. Ħafna ntqal dwar dan, iżda jiena rrid nistaqsi eżattament. Eżattament x'ħallejna barra. U mod iktar speċifiku, il-Komissjoni kif se tagħtina l-preferenzi għal-adozzjoni eh, kterem ħafna ta' proposti urġenti. Aħna nafu kemm għandu biex imwet u leġizlazzjoni Ewropea u jina nitlob il- eh, dwar il-kooperazzjoni ta' xogħol u l-ħolqin ta' xogħol bej il-Konsil Parlament. Intaħseb illi din tip ta' kooperazzjoni konstitutiva hija possibbli mingħajr Sur Sarkozy, Sinjura Merkel, jgħamlu li jridu fl-aħħar mill-aħħar. L-aħħar kellim il-Viċi President tal-Kommissjoni, Sur Sefkovic. Fidejk kjoġbu Kommissarju. Grazzi. Nawennet nishtiq nejti naprezza dan id-dibattitu. Niringrazzja il-membri kollha onorevoli għal klim sabiħ u ġentili ta'kom rigward il-program ta' ħidma. Jien ħasab li jek intom tiflu ftit l-interventi ta'kom taraw li manijiet differenti fostkom. U naħseb li da minħabba l-program ta' ħidma tal komissjoni kien sforz konġunt sa ċertu punt u dialogu strutturali aħna daħanna din is-sena din il-komunikazzjoni intensiva bejn il-komitati u l-komissarju settorali tas-sew enuna u aħna spiċċnajna dan il-programm li tassew qed jiġbor fih il-lanijiet kollha konverġenti bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Ħafna minnkom saħħa fuq l-importanza li nifukaw fuq implementazzjoni xirqa li proposti tagħna mhux sempliċiment jibqgħu fuq il-karta. U jina nifem din il-talba u lekk aħna fil fadda ħanna fil-programm ta' ħidma il-monitoraġġ tax-xogħol li għaddej xogħol kontinwu u jiena vera kikun hu gost li niġi hawnhekk bażi regolari biex nidilkom eżattament kif sejrin, kif huma dejjin t-wettiq tal-programmi ta' ħidma tagħna tal-Kummissjoni biex veri mhux niġi biss darba fis-sena ma' bażi regolari biex inti konftit idea ta' kif qegħdin naħdmu. Issa, biex intikom informazzjoni dwar x'qed nagħmlu sissa. Sissa mill-34 inizjativa li aħna wednikom għadin issa aħna wed u xi 30 żgur. Dak huwa dikjarata tajba ħafna ta' implementazzjoni, ma ovvjament aħna lesti li ndiskutu l kustjoni aktar ma' kom u nifur ma' kom regolari. Jina u kol kontent ħafna li jintom tħeġġiġna li namlu aktar, <laughs> mux ħanqas. Bxie eċezzjonijiet. U din ħaġa ħna nilqaw biħġarna fil-kommissjoni. U jiena naqbel ma'kom il li illi meta tajdu illi aħna rridu namlu aħjar. Mhux biss ġifieri għandna wet u dak li għandna ngħidu li ħamwet u imma nuru li bi kwalità għolja ta' xogħol dan huwa l-aħjar mod kif wieħed jista' jiġilet kontra x-xettiċiżmu fl-Ewropa u biex inkomplu nistgħu niġġieldu mal-ħirsa tal-passat. U meta ġu biex nitkellmu dwar dawn il-fenomena kollha illi intom titkellmu tkellimtom dwaru. Rikward l-infrastruttura hija veru. Għanna bżon ħafna iktar investiment għan l-infrastruttura tagħna iżda aħna nafu wkoll li aħna neħtieġu iktar minnek. Aħna rridu nikkompetu fuq livell globali, aħna rridu nippreservaw il-lat kompetittiv tagħna, u aħna għalek irridu ntejbu l-infrastruttura mhux biss huwa importanti għal annijiet ekonomiċi tagħna, imma importanti għal għall-lat ambientali, għalek nizviluppaw risorsi effiċjenti, għalek aħna rridu nisħu fuq dawn il leju bonds iktar, fuq rridu iktar nitħattu ma li undaħlu għam fi xena u rridu u kol nisibu aktar ma subijiet pubbliċi u privati jiena nilqa il-kommenti kollha li tintefgħu fuq is-suq wieħed għaliex dan huwa l-dinja l-ġawra u l-għenija tagħna. U eh, nafu li aħna ksibna ħafna l-dak nixqasam is-suq wieħed u nistgħu nagħmlu aktar minn hekk nistgħu naħilsu il-potenzjal sħiħ ta' dan is-suq irridu naħu xkil li għadhom qegħdin hemm aħna rridu nżarmaw istaġnar li li hemm u aħna rridu wkoll nużaw iż-żoni ġodda ta' ekonomija minn komu referejtu għall ekonomija diġitali kif nistgħu ntejbu il-ħajja tagħna fl-Ewropa jekk nużaw iktar eh, servizzi elettroniċi, eh, servizzi tal-gvern fuq l-internet Aħna eh, naħsbu li r-rapport ta' Surbanjer kien eċċellenti konna għedin nużaw palla bazi għal firxa tal proposti ta' naħna tajna bidu għad dibattitu dwar kif għandna ntejbu s-suq wieħed għandna nagħmlu aktar kompetittivi u rridu eh, ntejbu r-riżultati li għandna l-lum il-ġurnata. Ejja nħarsu lejn dak li ressa is-Surbanjer u l-iktar punt importanti, il-proposti li huma tal-iktar priorità għolja u naħseb illi flimkien il-kol ser niksbu suq wieħed iktar b'saħħtu. Fuq il-spis amministrativ il-kol tafu li Iżdur Verhoeven tefa' fuq program it-naqis ta' dan il-pis amministrativ b'25% minn qabel sena 2012. u 12. Jina kuntent ħafna ngħidnilkom il komissjoni qed jaħdem sħiħ sabiex neħu dawn l-ammonti. Fil-fatt aħna issa qegħdin nimaraw illi nilħu il-level ta' 30% iżda aħna wkoll irridu nagħmlu ċara li aħna mhux qegħdin nitkellmu hawnhekk biss rigward il-Kummissjoni Ewropea u mhux biss il-Kummissjoni Ewropea li taħdem sabiex dan kollu jsarraf fir-riżultati. Imma għax ħafna drabi ħafna kustjonijiet li huwa marbuta wieħed mal-ieħor, allura rridu naħdmu fuq livell Ewropew kif ukoll livell nazzjonali. Rigward l-importanza ta' dimensjoni soċjali ta' dan is-suq wieħed Ewropew. Jiena naqbel bisħieħ magħkom, aħna tallimna mill-passat, aħna ħanerġgħu noħorġu proposti għal dak li huma posted workers, għal time directive, għal servizzi li huma servizzi dwar servizzi ġenerali u li dan kollu jitrazza dimensjoni soċjali għaliex ovvjament is-suq wieħed jista' biss jaħdem jekk jilqaw iċ-ċittadini tagħna. Għalhekk irridu noħolqu dan l-evalwazzjoni ta' impatt soċjali u ndaħlu dan l-element fil-proposti sabiex il-proposti nkunu qegħdin risqu li ċittadini ħajġu aċċettati u appoġġjati minnhom il-kol. Kien hemm nagħmel talba passjoni kbira rigward dak il-brain drain potenzjali. qegħdin nitilfu ħafna zaza, edukati, bravi li qegħdin marru lil minxtutna biex issibu xogħol. Ximdaqitu minħabba hemm ċertu xkil li għadhom fisuq tax-xogħol, ximdaqiet minħabba li nuqqas ta' informazzjoni isma' ħafna drabi huwa minħabba li s-sistema edukattiva ta' ħammijiex dak li qegħdin jistennew il-negozji tagħna Ewropej u għalhekk jiena kuntent ħafna li daqser nibdew naħdmu fuq il-kwistjoni li jmiss dwar l-impjiegi u il-komissarju hawnhekk ser jgħidu eżattament kif ser naħnu aħjar, kif qablu il-ħiliet mal-ħtiġijiet biex iż żazah ma jkunux qiegħda imma ansi iddaħlu il-potenzjal tagħhom fil-ekonomija Ewropea u l-koll u l-koll minna nkunu nistgħu nibenefikaw. Nem itkellem dwar regolament tal-suq finanzjarju u l-importanza li nieħdu deċiżjonijiet malajr. Kif għan iksbodi? Miktar qoddim aħna diġa sħaqna li aħna irridu nibdaw naħdmu koordinament aħjar mal parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l konsilju u aħna nixtiequ nagħmlu dan forma tal-Unjoni l-ġdida, program għar ġdida e, biex naraw eżattament xa jkun il-perdu ta' żmien, l-skadenzi u e, biex bekk inkunu nistgħu naħdmu pass iktar maġġel u nħaffu l-proċess kemm jista' jkun. Rigward il-qaffas multjanwali finanzjarju, sar namlu dal motana sabiex nġibu lilkom dan il-proġett ambizzjuż. Ovvjament aħna rridu nispiegaw fuq kull livell, il-medja, l-udjenza nazzjonali u Ewropea. Kif wieħed fil-mija tal-GDP wieħed jista' jikseb eh, ħafna fl-Unjoni Ewropea. 95% jirġa' jidħol lura lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U dan għalhekk qed jagħmel ġid ukoll li GDPs u l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu naraw kif nistrutturu l budget tagħna sabiex inkunu nistgħu eh, niksbu appoġġ proposti tagħna. Tkellimna dwar dimensjonijiet fuq il-relazzjonijiet esterni, sħobija tal-vant, U e, fejn aħna rridu naħdmu kol għal tam miż-żewġ naħat rridu nkunu kredibli bil-mod kif aħna ninegozjaw, kif nagħmlu monitora xar kriterja U aħna rridu kol ikunu kredibli għal dak li qegħdin nofru l-istati li huma kandidati. Ah, L-Stati Uniti huma msieħba importanti ħafna u jekk aħna nexxinna niksbu ċertu ftejjim fuq eh, ċertu kwistjonijiet bilaterali konna suċċess kbir u nimxu l-qudiem lura eh, ħafna aħna nafu li l-Europa fil-lat tal-kummerċ li aħna li negozjaw pal europa Imma aħna nabżon nimsieħba, ma nistawx nilħu bilu f'temiet fejn jekk naħa l-oħra miex lesta li u kol tamel il-parti taħħa. Imma aħna dejjem qegħdin naħdmu fuq il-proposti li nipprovaw naraw minn fejn nistgħu innatu nċedu aktar, nġibu aktar, għax fl-ħar mill-ħar aħna nabżon dawn il-ftemiet għal-ekonomija ta' kulħadd. U fl-ħar il-libertà, ġustizzja, aħna nafu li dinija dan huwa qasam ta' tħassib kbira ċittadini tagħna u ta' interess kbir ċittadini tagħna u għalhekk aħna dedikajna parti kbira mill-proposta tagħna tal-programm ta' ħidma tagħna għal dan il-lan u jiena xorri l-kolleg, ċert li l-kollegi tiegħi sul Sinjora Malmstrom u oħrajn ser ikunu jistgħu wkoll jispjegawlkom konftit eżattament dwar x'kien għaddej fil-komitati rispettivi tagħhom. Jiena biss vera l-ħin allokata provajt però inwieġeb lil kulħadd grazzi tassew. Grazzi sur Kummissarju mella nistgħu nagħlqu diskussjoni l-votazzjoni se seħ. F'Diċembru nista' għanna 3 minuti biex niqfu 3 minuti u nibdew il-punt li miss. Colleghe e colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Kollegi, inkomplu bxolna mela. L-agenda għanna dikrazzjoni mill-Kommissjoni, l'agenda agenda l-ħiliet.